Senjuri, issa naddu eh, għal l-agenda propja sur Pittella inti tlabt il- tlabdu xamel punt, jek joġbok. Sarano deċisivi per eh, i proġetti. Xħatiħu. Mela, il-xur li ġejjin ħajkunu importanti ħafna dwar l-status ta' suq ta' xogħol ta' ċina fit-13 ta' Mejju ħajkun hemm laqa tal-Kunsill il-Kunsil tal-Ministri tal-Kummerċ, mbagħad fit-tmiem ta' Mejju ħajkun hemm prezentazzjoni qudiem il-G7 f'Lulju ħajkun hemm laqgħa ta' diskussjoni u orjentament importanti ħafna. Aħna rridu assolutament ikonna il-leħen tagħna, irridu nsemmaw il-leħenna. Minnaħat tagħna rridu ngħidu li rridu nevitaw deċiżjonijiet li jagħmlu ħsara lill intraprizi u l-ħaddiema Ewropej. Għalhekk kienet nipproponi li l-Parlament jħossiba di. Illum billi fl-agenda indaħlu il diskussjoni u il risoluzzjoni tal eh, ċina. Il-Parlament ma jistax joqgħod siket u dim kwistjoni li qed tirriskja li tagħmel ħsara lil eluf u eluf ta' intraprizi u mijiet ta' eluf ta' postijiet tax-xogħol. Wer möchte für diesen Antrag des Herrn Pitella sprechen? Grazie, min eh, jishti sekonda din il-mozzjoni sur Borelli. Iva, grazzi. Aħna favur totalment dak li ntqal, aħna il-fat saqna l-istess talba konnat kif taf inti għall-istess raġunijiet li semma l-onorevoli Pittella u nipretendu issa li anke gruppi l-oħrajn jappoġġaw it-talba tagħna. Möchte jemand gegen den Antrag sprechen? Bitte sehr. Grazie. Esor Gaspari, se io jaddezzjona. Sir President, fl-Europa fil-prezent għan iktar minn 100.000 ruħ li tifittxu uh, xol u irrelevanti minn jekk iċina jkollha status ta' ekonomija eh, tassu eh, jom kella aċċess eh, naħseb fl-aħħar mill-aħħar dak li importanti huwa il-ġejjina ta' dawn in-nies il-ġimgħa li għaddiet il-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni intemmet il-Kummissjoni bħalissa qed tagħmel evalwazzjoni ta' impatt illi ħad fl f'Lulju u l-Parlament imbagħad ħajproponi xi ħaġa imsejsa fuqa bħala koordinaturi aħna qed naħdmu fuq dan fassanna u kol eh, timetable, dan nafu li huwa suġġett importanti, miex eh, eh, sempliciment xie xiditlu fl-ewwel paġna ta' gazzetta li ħajbiddel kollox li rridu mhux dawn il-messaġġi aħna rridu futur sostenibbli. Ma rridux reazzjoni ek bla bla riflessjoni, le, rridu naraw li jkunna soluzzjoni sostenibbli u naħsbu mhux biss fuq ir-riżultati eh, mill mela malada imma wkoll fuq dawk fuq tul ta' żmien. Grazzi. Monsieur le Président, je voudrais... Sur President, nishti eh, niprezenta kompromess fil-fat dan huwa soġġett importanti u mhux biss eh, sujet emozjonali et huwa sujet ekonomiku u kummerċjali, allura naħseb aħna għandna interess eh, li nitkellmu qabel il-Kummissjoni, mhux wara l-Kummissjoni, ġifieri jiena eh, nifhem il-kummenti tal-FDD u tal-SD tal-SND eh, ma naħseb illi xejn ma jwaqqafna illi nresqu xi ħaġa fil-plenarja ta' Mejju nistgħu ġifieri nippreżentaw xi ħaġa qabel tressaq xi ħaġa l-Kummissjoni flok nresquha fl-aħħar minuta forsi jista' jkollna rezoluzzjoni fl-aħħar ta' dibattitu. Grazzi eh, Sur Lamberts. Naħseb eh, illi anzi anzi qed nara Sur Pittella. Jiena naqbel mal-proposta tal-kollega Lamberts sakemm id-deċiżjoni l-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni sir qabel dawn id-dati li semmejna u mhux wara Iġbi jek namlu fi Strasburgu, Iva, eja namlu diskussjoni u rizoluzzjoni. Aħna ma rridux it-titli tal-gazzetti, aħna mux qed namlu propaganda, aħna li rridu u għal insolvu l-problemi. Il-problemi għom jekk il-parlament jitkellem u mux jekk il-parlament ma jgħid xej u ma jivvota fuq xej. Abu Ghali. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente, aħna wkoll naqblu mal-proposta tal-ħodor għall-istess raġunijiet ukoll li semma eh, l-Onorevoli Pittella. Naqblu perfettament. Aufgrund des äh, möglichen Kompromissvorschlages äh, hätte ich ein Mela, peress li hemm dan il kompromiss possibli. Nistaw eh, nidiskutu dan fil-konferenza tal-President li jmiss eh, biex bekk forsi nresqu dan il-punt eh, fil-plenarja li jmiss. Naraw naqra kif nistaw nindirizzaw dan il-għagħobkom jena nistuġġerixxi illi niproċedu hekk. Ejja nippruvaw uh, nar nafset l-affarijiet, eh? inti sur bittella eh, tlaft li kunem hemm dibattitu eh, l-lum u rizoluzzjoni biex issir fil-plenarja ta' Mejju, l-ewwel waħda, l ewel wahda. Fi Strasburgu mhux għalfejn tkun illum, imma sakemm nivutaw riżoluzzjoni fi Strasburgu forse nistgħu jew nagħmlu dibattitu llum jew nkella fi Strasburgu. Sur Pittella, interessanti, mela, ħan irrepeti ruħi, dan qed l-istess ħaġa, mela, qed ngħidu dibattitu llum u riżoluzzjoni fil-plenarja ta' Mejju. U x'dik kienet il-proposta tiegħek? Jekk joġobkom, jekk joġobkom, eh, din kienet emozjoni ta' Sur Pittella. Sur Lambert, eh, inti eh, suġġerejt xi ħaġa alternattiva li kemm id-dibattitu eh, u r-riżoluzzjoni għandhom isiru fi Strasburgu Sur Borelli għal li jaqbel ma' soċjalisti u mal-ħodur fuq din il-proposta peress li kien hemm żewġ proposti differenti, l-affarijiet mhux ftit iktar komplikati, allora rridu nordna u naqra l-affarijiet mela. Sur Pittella, jekk jogħġbok jek joġbok. Eh. Isma, xtejt, eh, u għajdenna naqra, għajdenna naqra xtixti eżat li ndaħlu fil-mozzjoni. Jiena naqbel li ikonna diskussjoni u rizoluzzjoni fl-imkien fi Strasburgu. Darüber kann ich aber heute nicht abstimmen lassen, weil das eine ma nistax nresaq dan għal-vot illum mela li dan fidejn il-konferenza tal-presidenti mir leid, ich kann heute nicht über die Tagesordnung der Skużawni, ma ma nistax illum nieħu uh, votazzjoni fu uh, punti fuq l-agenda uh, sezzjoni ta' Mejju. Intom tistaw toħorġu bis għalja ta' intenzjoni, pero, pero ma nistawx niddeċidu fuq il-kustjoni hawnhekk, ġifieri eh, għadna rridu nirreflettu naqra iktar. Mela, għall-inqas konna diskussjoni l-lum għat niprezentaw il-rizoluzzjoni fi Strasburgu. Ok. Hey, Leute, das hat ja keinen Zweck. Hören Sie mal zu, liebe Kollegen und... Äh, eh, Bieb, da mal mich sens. Eh, għanna regoli ta' proċedura propju eh, biex eh, meta eh, ikollok inti iktar minn 750 il-membru u ma nafx kemm il-grupp, inti tipprova prova tieħu deċiżjoni fl għalhekk din sezzjoni ehm, tal-plenar ta' Strasburgu irridu ehm, rridu naraw il dan il-punt jitqajjem hemmhekk dejjem taħt eh, rekomendazzjoni eh, li s il-konferenza tal-presidenti li mbagħad il-presidenti il-presidenti votaw fuqa. Allura jiena rekomendazzjoni tiegħi tkun illi il-ġimgħa dieħla il-presidenti eh, jiddiskutu fuq dan fuq fil-fatt l-istatus ta' ekonomija tas-suq ta' ċina ħalli mbagħad dan il-punt jitqajjem għal plenarja ta', ta Strasburgu dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet b'mod unanimu deċidejna fuq il kustjoni Ta' jepus. Jekkomen nun. Mela, issa naddu għal mozzjoni addizzjonali minnaħat ta' Soċjalisti Demokratiċi Is-Sur Pitella inti tlabt stqarrija minnaħa tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq żviluppi riċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali bħala it-tieni punt wara ir-rapport ta' Prinski. Ngħaddi l-kelma lilek. Grazie ħafna, Sur President. L-aħħar sessjoni plenarja aħna approvajna risoluzzjoni b'maġġoranza wiesa ta' dan il-Parlament fejn aħna u rejna it-ħassib tagħna għat-twaqqi eh, l-waħla tal-Tribunal eh, eh, Orti Kostituzzjonali tal-Polonja li tpoġġi ftaħt id-dida l-istat ta' dritt tal-Polonja u għalhekk aħna tlabna li jkun hemm ir-rakkomandazzjonijiet ta' Venezja tal-Kumitat ta' Venezja jitpoġġew fis-seħħ u aħna wkoll tlabna li l-Kummissjoni tkompli fil-dialogu strutturat mal-Gvern tal-Polonja. Iżda aħna konna nifukaw fuq kwistjonijiet kostituzzjonali biss imem kwistjonijiet oħra fir-realtà pollaka li qegħdin ħażbuna. Per eżempju għal dak li għandu x'jaqsam il-riżoluzzjoni il il-ġdida fuq l-abort, partikolarment fid-dawl ta' drittijiet tan nisa u da' kollu li għandu x'jaqsam ma' saħħa ta' riproduzzjoni. Fil-grupp tiegħi jitlob li din il-kwistjoni tiġi diskussa illum b'riżoluzzjoni li eh, titpoġġa fuq l-agenda, punt li titpoġġa fuq l-agenda wara il-rapport Pilinski, ġifiri wara ehm, wara l-ewwel punt, tieni punt fuq l-agenda tagħna tal-lum. Wer möchte für diesen Antrag sprechen? Mela min jixtieq jitkellem favur din il-mozzjoni? Signor Björk. Iva, Kulħadd għandu il-prinċipi tiegħu ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem u drittijiet bażiċi u kif ukoll drittijiet ta' ugwaljanza speċjalment għal dak li nisa. Ebżon li fil-prattika, eh, naraw il-prattika u koll mux biz odun nipritkaw, hemm drittijiet bażiċi li tit waħda bażiċi bażiku iwa li wieħed jiddeċidi u fuq il-ġisem tiegħu stess meta ikollu jew le tfal jekk għandux jagħmel abort jew le. Nixtieq Ningrazzja l-grupp SND li għal din l-inizjattiva li aħna nappoġġawha, grazzi. Issa min jixtieq jitkellem kontra din il-mozzjoni? L-Onorevoli Legutko. Mella l-ewwel jiena rrid ngħid li dan it-tip ta' tfassil ta' dokumenti legali, legali huwa l-kompetenza tal-istati nazzjonali, l-istat individwali u mhux l-istituzzjonijiet minn barra dan jew minn l-oħra il-gvern Pollak fl-aġenda tiegħu mandu l-ebda dokument li għandu x'jaqsam ma' bidla fuq lat tal-tmim tal- tal tatqala. Huwa vera li hemm diskussjoni fil-Polonja fuq din il-kwistjoni u soċjetà ċivili hija involuta f'din id-diskussjoni, ġifieri riżoluzzjoni bħal din tkun qed issikket is-soċjetà ċivili u din hija xi ħaġa inaċċettabbli. U tiġi trattata bħala qatt ta' arroganza. Ovvjament nimmaġina li nistgħu niddiskutu fl-aħħar mill-aħħar liebe Kolleginnen und lieber Kollege, ich kann jetzt eigentlich über diese Anträge keine Aussprache hier zulassen. Also Kollegi, jina ma nistax permetti dibattitu fuq din it-talba. Jina nifhem li dan huwa parlament imqan għal ħafna tajb wisq imma rridu nżommu ma' regoli ta' proċedura. Issa inti tgħid li li trid emenda ta' kompromess fuq dan, E, din tħassibna għal xtamra diffiċli imma issa għad il-kelma li sinjura un mbagħad Gonzales Pons imma daqshekk bat xurdu mm, deċidu. Sur President nista' nitkellem fil-qosor grupp tiegħi jappoġġa il-prinċipju li jkollna dibattitu rizoluzzjoni fuq kwistjonijiet ta' tħassib imma mhux qed naraw għalfej irridu nagħmluh illum. M'hemm xi għaġla partikolari għalek aħna nipproponu nagħmluha f'Mejju jew Ġunja, Ġunju. Jiena fil-fatt nixtieq Eh, najt lill-kollega eh, Leguċko biex jitkellem fuq din il-kwistjoni ma' eh, ċittadini u anka rappresentanti tal-gvern mill-Polonja. Grazie ħafna, jina tkellimt ħafna fit-tul fuq il-Polonja mal-Prim Ministru prezenti, aħna xarilu approvajna rizoluzzjoni minn maġġoranza kbira tal-Parlament fi Strasburgu, aħna għedna meta jkun hemm xi ħaġa ġdida, l-Kummissjoni ħatajdilna, l-Kummissjoni ma qaltilna xejn il-Kumitat ta' Venezia ħajna ħajltaqa fil-Ġunju maħniex qed ntoħ ċans, sissa ma kien hemm xejn ġdid li permettinna jkollna diskussjoni ġdida, l-unika ħaġa li qed tagħmel hija li trid tagħmel riskju fuq laqda li nixxilna niksbu fuq problemi li tista' tfisser il-Polonja għal eh, l-Unjoni Ewropea. Jekk illum mhux qed tgħidilna li hemm eh, kwistjonijiet ġodda ġifieri u qasuma liġijiet imma intenzjonijiet tal-Gvern Polak. Mela l-ewwel net il- il-parlamenti għatmu jgħamlu diskussjoni fuq intenzjoni, tini net il-politika li semma il-grupp soċjalisti demokratiċi u hija politika interna u aħna għatma rridu nindaħlu fija u tielet net dan il-parlament ma jistax ikkondizjona dibattitu nazzjonali. Aħna il-parlament Ewropew, mux il-parlament tal-Polonja, jiddispeċini najta di, grazzi. Herr Sur Guerrero. Nixtieq ngħid li Sur Gonzales Pons li aħna vera maħniex il-Parlament tal-Polonja, imma aħna l-Parlament tal Ewropew. U bħala Parlament Ewropew, aħna nistgħu niddiskutu fuq kwistjonijiet li affettwaw l-ċittadini ta' l-Unjoni. Aħna maħniex qed nipproponu li nissostitwixxu nidu post il-Parlament tal-Polonja, aħna li qed nipproponu huwa li niddiskutu fuq kwistjonijiet li huma parti mix-xenarju Pollak. Jiġifieri, Jina naqbel iżjed ma' Sofien Intveld tal-Grupp Alde ħna naċċettaw li dan is suġġett jiġi diskuss f'Mejju jew f'Ġunju, mhux aktar tard minn Ġunju. Għaliex palma qal il-President qabel aħna nipproponu li il-konferenza tal-Presidenti ehm, jindirizzaw din il-kwistjoni f'waħda mis-sessjonijiet plenarji li ġejjin. Grazzi, ġifiri, inti qed tirtira it-talba li dan impoġġu fuq id-diskussi fuq l-agenda tal-lum? Tajjeb, mela nipproponu għal il-konferenza tal-presidenti u niddiskutuha fil-plenarji li ġejjin. Iġbir ma nix għalfejn votaw fuq dan il-lum. Tajjeb, wis? Għalfejn taraq kulħadd? Għadna ma spiċċajni, xa? Tajjeb, wis.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 u ħajkunem hemm votazzjoni fuq talba mill-Kumitat tal-Impjigi u l-Affarijiet Soċjali għal konsultazzjoni tal isc fuq il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali wara komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq dan is-suġġett. Hawn xi ħadd li għandu xi oġġezzjoni jew jixtieq jitkellem fuq dan mela l kol taqblu? Għalhekk l-aġenda issa hija approvata minn dawn il-ftit nies li fadal fil-Kamra. Non geberde ta' kollega Castaldo. Point of order, Mr. Castaldo. Grazzi, Sur President, nishti infakkar il-regolament. Il-artikli 22 u 141 skont il-regoli ta' proċedura tagħna nixtieq nixbet l-attenzjoni tija kull tal-kollegi ta' dmir tal-President li jitollera il-prerogativi fl-Assembleja tagħna fl-aspetti kollha ta' ħajja politika, mod partikolari fir-rapporti interistituzzjonali. Għada ħajkonna diskussjoni għal darboħra fuq l-istqarrija ta' Marzu li għadda bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija ħan diskutu daqshekk għaliex aħna ma natajniex id-dritt u anka id-dmir li nesprimu ir-rida u r-responsabilta politika tagħna. Din l-istqarrija hija stqarrija biss fl-isem għaliex fil-fatt huma impenji politiċi u ta' budget Ewropew li huma preċiżi li diġà qed isiru għalhekk dan bażikament huwa ftehim internazzjonali u għalhekk irid jgħaddim il-proċedura ta' approvazzjoni skont eh, dak li kien eh, tmintax. li eh, nitlob li tappoġġaw il-proposta tagħna li eh, nannullaw qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja x'qegħdin eh, nannullaw il-drittijiet ta' 508 miljun ċittadin Ewropew. Grazzi. Herr Castaldo, vielen Dank. Wir nehmen Ihre äh, Wortmeldung zu Protokoll. Grazie, Sur Castaldo. Għadna nota tal-isqarja tijak, għan iktibu nizluħ fil-minuti. U il-Komitat tal-Affarijiet Legali u l-Konferenza tal-Presidenti ħajkunu qegħdin propju jindirizzaw dan it-ħassib minn naħa tiegħek. Għaw xi talbiet oħra fuq points of order? Le, Mela, eja nsejjaħ l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna ġri rapport tas-Sur Pirinski fuq l-IB, ir-rapport annwali għall-2014. Nixtieq jiena nilqa il-President tal-IB, Werner Hoyer, it-tim ta' staff tiegħu nixtieq nilqak, Sinjuri. Mela, l-ewwel kellim ħajkun ir-rapporter is-Sur Prinski.